La Presidente! Il-President. Bene, riprendiamo la seduta. E abbiamo in discussione. Mela, ħanibdow bis-sezzjoni tal-lejla tal-Parlament, Sinjuri ħanibdow bil-Green Paper dwar il-forza ta' xogħol il-Workforce Ewropea s-saħħa. ħanna d-dil mikrofonu l-kellimi tal-kummissarju.